Ser niftaħ din il-laqa l-ġdida, din il-laqa tal-lum tal-kontroll budgetarju, nishtiq nifraħ il-daw kolla li reġaw ġew maħtura u l-dawk li ġew maħtura issa għall-ewel darba. Et nistenna bil-ħerqa li nibdew l-kooperazzjoni tagħna fl-imkien. Pero qabel ma naddu għal punti ta' fuq l-agenda nixtieq nirringrazzjakom għal kooperazzjoni li kellna fil-grupp ta' qabel tagħna li naħseb illi fil-kontroll fil-kumitat tal-kontroll budgetarju irnexxilna eh, nilħu l-miri tagħna u naħseb illi u importanti illi eh, l-odda li kunu a dispozizjoni tagħna jaħdmu għal aħjar eh, blaħjar mod għal ġit tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk grazzi il daw kollha li kontribwixxew flimkien għal daw il-sentejn u nofs. Issa naddu għal l-elezzjoni tal-President il-ġdid tal-Komitat tal-Kontroll Budgetarju. Nixtieq infakkarkom illi qed eh, naħtru illum qed rridu nagħmlu votazzjoni għal uh, buro ser uh, neliġu president u erba viċi presidenti u dan skont ir-regola 204 tar-regoli tal-proċedura. Issa rridu naraw jekk għannix lista bl ismijiet tal-sostituti li jidher li hemm tnejn mill-PPE, sempliċement permettu li niċċekja dan mas segretarjat Mr. Van der Kamp. Iva, fil-fatt hemm is-Sur Van der Kamp u is-Sinjura Pitera li huma il sostituti Hemm ukoll l-Onorevoli Marcus Pieper bħala sostitut fil-less and D hemm ukoll tliet sostituti sawet ngħid. Min huma s-sostituti tal-SND jekk joġobkom? Iva, fil-fatt hija l-Onorevoli Jotova u l-Onorevoli Katalin. Tajab, jider li għedin għawek fosna issa għall-isjar il-sostitutu għakolmel l-onorevoli Ashworth u inti għed t-sostitutu l-sur Bradburn. Sewa il-gruppi tal-membri l-oħra jinsabu fosna u kol għal-gwem, il-sur Dejum, u Signora Kari. jawek prezenti? Iva. Issa il-ħodor, eh, għal-ħodor u kol, il-sostitut jinsabu għal-FDD, il-kollega Arnold jinsabu fosna. Iva, Iva, tajja pwis. U il sinjura Begin, Iva, għawek u kol għeta u odun eh, għal eh, mux eh, membri mm, kandidati indipendenti s-sur għal-jo. Ma mela, lissa nitlob l-ismijiet għal nominazzjonijiet. Grazzi ħafna, Sur President. Fissem il-PPE jiena nipproponi l-onorevoli Inge Borgeleske. Grazzi ħafna, hemm proposti oħra, hemm eh, nominazzjonijiet oħra. Jekk le, allura nistgħu nivvutaw permezz ta' akklamazzjoni. Jekk taqblu ma' dan. Nirringrazzja ħafna u nawgura lil Sinjura Inge Gressler illi ġiet uh, eletta bħala President għal dan il-grupp għal kontroll budgetarju għalhekk jiena mill-ewwel naddi fidea ir-riedni ta' dan il-grupp. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, vielen Dank für den Vertrauensbeweis und ist kollegi, nirringrazzjakom ser niprofa nissodisfa l uh, uh, namel tajjeb għal din il-pozizjoni u l-responsabiltajiet kollha li ġib magħha. Aħna ħdimna tajjeb ħafna fl-imkien u għalhekk nirringrazzjak Aziz Michael għaż-żmien u għad-devozzjoni kollha illi uh, inti Eh, detikajt għal dan il-komitat. Is-sena għandu għal-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna l-elezzjonijiet għal viċi presidenti. Hemm xi nominazzjonijiet? Ordnung muss sein, ja. Es war, es war jetzt eine Anregung aus der spanischen Ecke. Da gibt es. Mela. Kien hemm kummenti minn ħadd delegazzjoni Spanjola, però issa nixtieq in-nominazzjonijiet għal pożizzjoni ta' viċi President. Iva, eh, aħna l-onet eh, nixtiequ nawguraw lek Sinjura Gressler għal nominazzjoni tiegħek bħala l-ewwel Viċi President aħna qed nipproponu li Sinjura Igvogan eh, skużawni, Dagfon. Hemm xi oġġezzjonijiet? Jekk le, allura nista' ngħid li sinjura li l-Onorevoli Dogbon ġiet eh, maħtura bħala Viċi President. Naddu issa għattini Viċi President. Grazzi ħafna jiena nissuġġerixxi il-kollega l-ġdid tiegħi l-Onorevoli Igor Soltes bħala eh, tieni Vice President. Grazzi ħafna, hemm hemm proposti oħra. Mela ħadd ma talab li jkun hemm votazzjoni sigrita għalhekk nistgħu nagħmlu dan permezz ta' akklamazzjoni. Tajjeb, u issa ngħaddu għattini, għattiret viċi president. Grazzi ħafna, Signora President, aħna qed nipproponu li signora eh, Martina Balova. Hemm xi proposti oħra? Jidher li le allura għal darba oħra nistgħu nagħmlu dan permezz ta' akklamazzjoni. Is-Sinjura Dlabajova. Grazzi ħafna senatu għarraba, viċi president. Iva, bħala ir-raba uh, persuna qed nipproponu bħala SND il-Sinjura Danika. Hemm proposti oħra? Le, ħatmu ma titlab għal votazzjoni sigreta, allura nistgħu nagħmlu dan permezz ta' akklamazzjoni mill-ġdid. Proset u jekk joġbok, eja seħb ma nawek fuq il-panel. Qed nistenna bil-ħerqa illi naħdem ma'kom il u anka mal-membri l-oħra tal-biro għanna ħafna xogħol namlu fuq il-budget tal-istituzzjonijiet nixtieq infakkarkom kemm importanti kemm kemm xogħol importanti eh, fih dan l-Unjoni Ewropea anka għal min ħallas it-taxxa hemm ħafna opportunitajiet eh, sabiex nkun qed naħdmu mill-viċin eh, mal min ħallas it-taxxa dawk il-persuni kollha li ħassu it-taxxa għandhom ħafna ħafna għal qalbhom il-ħidma tagħna. Issa issa nistgħu ngħaddu għat-tielet punt fuq l-aġenda tagħna il- laqa li jmiss ser tkun fil-22 tal-Lulju ħajkolna sessjoni fil-ħodu u sessjoni wara nofsinar, is-segretarjat ser jaddilkom il- pakket sabiex nkunu nistgħu nilqawkom, ser ikun hemm informazzjoni kollha li tixtiequ hemmhekk fih u issa nistabek nala din il laqgħa Grazzi ħafna tal-fiduċja li jurejtu fija.